Wissa nistaw naddu l-ispiegazzjoni jitt tal-vot. Se nibdow bl-ispiegazzjoni tal-vot, l jitt li ma sarux il-biraħ. Umbat naddu għall-ispiegazzjoni fuq il-punti li votajna fuqhom illum. first item is the L-ewwel punt il-mozzjoni għal riżoluzzjoni is-sitwazzjoni fil-Mediterranu l bżonn li jkun hemm approċċ olistiku għal migrazzjoni. L-ewwel persuna li ħadd titkellem sur Luke għal minuta. Sur Luke. Mux hawnhekk mana, Sinjura Jill. Miss Jill. Signora Jill, nadilek il-mikrofonu. The next speaker Signora Jill Misha Dawnek Mana, issa naddi mikrofon il signora Ferrara. Grazzi ħafna President, Iva l-problemi li l-lum il-flussi migratorji et eh, ikkawżaw dawn nistgħu naħtu wiċċa magħhom bi approċċ holistiku tal-Unjoni Ewropea kontra dan il-fenomenu. Hemm huma għanijiet ambizzjużi imma importanti li aħna nilħuhom u bekk nistgħu nevitaw ċaġġeri oħrajn fil-Mediterran irridu naħsbu wkoll fuq il-mezzi ta' aċċess kif ukoll ninżarmaw il-gruppi kriminali li dawna nisprotaw il-disperament ta' dawn l-immigranti u rridu aħna nsalvaw il-ħajt tal-bjedmin u nħarsu ġrittijiet tal-bniedem. Speċi u rridu napplikaw ir regolament ta' Dublin u rridu nagħmlu dana f'ħin li huwa xira u rrid jkollna kontrolli wkoll stretti dwar kif qed jintefqu l-fondi li għandhom xasma l-immigrazzjoni u l-azil. U dan l-aħħar punt huwa vera punt importanti fl-Italja bħalissa dejja inkesta dwar l-ispekulazzjonijiet fuq il-fondi li għandhom xasma l-sistema ta' kolljenza u il-fat li hemm problemi fil-dan l-ambjent u il-kontrolli eh, dan ma, ma jistawx jitnaqsu u importanti l-Unjoni Ewropea mill-aktar fis possibbli tnidi diskussjoni sabiex tagħti bilanċ li l-politika ta' migrazzjoni ta' ħalek jiena nixtieq ngħid li nappoġġa din il-proposta. The next speaker. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis sur Schulze. Sehr geehrte Frau Präsidentin! President, Sinjuri, is-sitwazzjoni fil-Mediterran qed moral il-gwerer mill-Istat Iżlamiku fis-Sirja fl-Iraq kif ukoll minħabba l-qada fit-tramuntana tal-Afrika li qed jisforzaw in-nies jaħarbu lejn l-Ewropa. Jiena tinsegwi ħafna l-ġajjiet li qed isaqqu fis-Sirja bħala eh, membri tal-deklarazzjoni Masraħ irridu ngħidu kemm dawk nies fuq il-post kif ukoll dawk li qed jitlu l-Ewropa. Vera importanti li l-Istati membri kollha jgħinu lil xulxin b'mod reċiproku. Artiklu 84 ta' TFU jgħid dana b'mod ċar ħafna. Irridu aħna dawn il-flussi migratorji nil-qawam u jrid ikun hemm sim tal-piżijiet għax jekk lesa jkun hemm piżijiet żejda fuq eh, stati membri partikolari, ġifieri il-politika trid tiġi applikata. Thank you. Dana. Grazie ħafna, Signora Giuffrida. Grazie, Presidente. Grazzi ħafna President, jiena appoġġajt din ir-riżoluzzjoni peress li qed netkellmu dwar pass zaħir ma vera importanti il-qoddim sabiex aħna nittu kaptu ta' din l-kwistjoni kbira ta' migrazzjoni. Ma nistawx aħna najdu ma najdux li din hija eh, emerġenza, emerġenza li s xi ħaġa marrutina imma din turi kemm n-nisu jistaw jkunu ipokriti u rridu aħna namlu dak li rridu namlu ħafna rridu isir rridu u wkoll niċaraw Triton il-programm Triton biex eh, umbat ħalli bekk l-isforzi li saru b'Marler nostrum ma jintilflux. Jintilflux. U għalek irrit ikun hemm ukoll piżiet indaqs li jitqasmu u Frontex ukoll irrid jaħdem f'Sqallija jew inkella f'pajjiżi tal-Mediterran eh, fejn hemm ħafna flussi immigratorji. Irrid ikun hemm ukoll eh, koll li naħdmu fuq il-migrazzjoni legali u li l-possibilta li eh, li il-kontrolli jisiru kol fil-pajzi ta' oriġini għalli bekk nistaw nevitaw traġedi oħrajn. Grazie ħafna, Sur Sebastia. Grazie, Signora Presidenta. Hemos votado a favor de Grazie ħafna Sinjura President, aħna votajna favur din rezoluzzjoni peress li aħna għadnajxu qed ngħixuhom qed narawhom dawn it-traġedji l-kbar tan-nies li qed jadhom mill-Mediterran jiena niġi minn Valencia imma imma oħrajn ukoll minn Balearici, minn Andalusija u minn postijiet oħrajn li qed jaftu wiċċhom ma' dan is-sitwazzjoni. Vera nilqgħu l fat li din riżoluzzjoni tilqa' l-approċċ eh, orizzontali għal migrazzjoni u taġobna għax taċċetta responsabilità tal-Unjoni għal politika tagħha fil-pajjiżi fejn minn fejn ġejja dil migrazzjoni kif ukoll għax il rizoluzjoni tisħa fuq il-ħtieġa li nistudjaw il-politika tagħna ta' kooperazzjoni għax il-politika ta' kooperazzjoni vera tappoġġa li dawk il-pajjiżi minn fejn ġejjin dawn in-nies foqra u li jippruvaw itejbu il-ħajja tagħhom u sabiex jagħtihom possibilità fil-pajjiżhom stess. B'dan il-mod nistgħu aħna nevitaw li l-flussi migratorji jistgħu jitnaqsu. Grazzi ħafna. Sinjura Arna tu. Monsieur President, eżis kollegi, Bħal kollegi l-oħra tal-Front Nazzjonali jiena votajt kontra din riżoluzzjoni illi ma tindirizzax il-problemi ewlenija tal-immigrazzjoni bil-massa li għandna fil-pajjiżi tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea ma tistax tikkontrolla il-41,000 km ta' frontieri u mis kompetenti biex tagħmel dan. Il-tweġiba hija li dik minn mindu tħanna fil- Schengen l-Unjoni Ewropea ma rnexxila tikseb xejn aktar biex tikkontrolla l-frontieri barranin tagħha. għanna dawn l-immigranti li qed jaslu fil-frontieri tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea un mbagħad jitlu fi Franza. Eh, kull ġima eh, ħafna immigranti jitlu minn eh, viċin Nizza bej Franza u l-Italja, Nizza il-belt li jiena ġejt eletta minna. Irridu nagħtu lura l-Istati membri il-kontroll tal-frontieri tagħhom. The next speaker is Madame Paka. Signora Pakazaur Tundua Ruiz mxe dawnek mana għalek nishtiqna dil-mikrofon il-Sinjora Matera. She's not here either. Mxe dawnek mana laqas nipruvaw eh, kellima jew kellim. Ora Sinjura Milnar. Antrag über die Situation im Mittelmeer. Grazzi Mela, jekk inħares lejn is-sitwazzjoni l-qata tal-Unjoni u l-aċċess eh, tal-Unjoni Ewropea li tagħti lil migranti fattajt favur dan l-approċċ orizzontali għal uniku mod kif aħna nistgħu naftu wiċna ma l-sfidi li għanna u approċ tajje polistiku u importanti li l-Unjoni tħares u t-student il-kwestjoni tal-migrazzjoni kolla kemmi din il kwistjoni kwistjoni ta' ġewa u ta' ballara il-politiki tal-frontieri esterni eh, u esterni għandhom impatt fuq il-migranti u il-qada tal-Mediterran et turina li din il-problema hija problema ta' kuljum irid ikollna aħna strateġija li se tippermetti l-migrazzjoni legali għalhekk f'dan il-kuntest nixtieq nirrekomenda suġġeriment li sar mill-Gvern Awstrijak jiġifieri sabiex inresqu prinċipju ta' solidarjetà dan li jiġi konsidrat. Madam Tomasic. Signora Tomasic. Mhux hawnhekk. Signora Kinnici. Grazie, President. Issa kulħadd jaff li biex nindirizzaw il-problemi marbuta mal-immigrazzjoni, hemm bżonn nintervjenu b'mod koordinat dwar bosta aspetti. Irridu nilqaw għal u nġildu f'dawk kontra l-immigrazzjoni f'dawk il-pajjiżi fejn qed tibatu minħabba l-immigrazzjoni rridu nagħmlu l-almu tagħna biex insalvaw ħajjet dawk illi jgħaddu minn vjaġġi ta' sew ta' sogru u ikunu vittmi tal-organizzazzjonijiet ta' kriminalità irridu niżviluppaw rotot differenti biex wieħed ikun jista' jasal fl-Ewropa irridu sistemi ta' azil u tal-uħ irridu nsaħħuhom. Dan kollu jissema fir-riżoluzzjoni li aħna votajna dwarha. Illi lan mannix nikkonsidrawa bħala tweġiba sħiħa u li tweġeb għal kollox imma ja pass il qoddim pass utli l-iktar utli li sta jagħmel dan il-Parlament biex eh, jaġevola jiffaċilita l-adozzjoni ta' dawn ta' dan it-tip ta' intervent u jħeġġeġ li l-istati membri biex jimxu f'din id-direzzjoni. Għal dan il-an Dallin għan jena futajt kontra risoluzzjoni. Il-kellem li jmiss. nixtieq nishtiq dan il-punt Importanti, f'Ottubru 2013 il-Parlament adotta rezoluzzjoni dwar il-flussi migratorji fil-Mediterran. Ftit wara il-Kunsill ħoloq grupp ta' ħidma tal-Mediterran. Imbagħad wara ħarġu bosta komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni. Jiena din ir-riżoluzzjoni nilqaħħa għaliex ħafna mill-aspetti tagħha tadotta approċċ komplikat għal soluzzjoni eh, komplikata li l-istati membri jistaw jaqblu magħha. Nittama li s-sena d-dieħla ikonna soluzzjoni li aħna l-Partiti Demokratiċi hawnhekk fil-Parlament Ewropew inkunu nistgħu naqblu dwar e. jekk aħna bħala demokratiċi ma nitkellmu ma nitkellmu dwar l-immigrazzjoni nħallu dan is-suġġett fidejn il-popolisti fidejn il- populisti fidejn il populisti u żguri li dan mhux ħajjin lilna nixtieqilkom il milied ħini il-kellima Moretti. Iva, grazie, President, onorevoli kollegi. Jiena sodisfatta l-vot tal-lum In-nuqqas ta' politika integrata fis suġġett tal-immigrazzjoni m'għadix m'għadux aċċettabbli dan in-nuqqas. Wara kull traċedja fuq il-baħar bejn sema u ilma, nindunaw li hemm bżonn li jkollna approċ globali tal-immigrazzjoni fejn l-istati membri kollha jerfaw l-responsabilità ta' dawn l-avvenimenti ta' dieqa jagħtu prova ta' solidarjetà ta' impenn hemm ta' twiġibiet konkreti li jsibu tarf tal-problema li jintervjenu fuq il-kawzi u mhux fuq l-effetti tweġibiet li jsibu rotot ġodda ta' migrazzjoni legali u li jiżviluppaw strateġija ta' kooperazzjoni flimkien mal-pajjiżi terzi. Il-Bahar tagħna, il-Mediterran, imbidel f'ċimiterju f'ċimiterju komuni ta' katavri illi ma nafux ta' minuma. huma Irridu nirrealizzaw il-kol kem aħna li l-pajjiżi li jinsabu li għandhom frontiera ma jistawx ifendu għarrasom, rashom ma jistawx jamministraw din is-sitwazzjoni weħidhom. Grazzi kollegi, issa ngħaddu għal rapport ta' Sur Mamikins. L-ewwel kellem is-Sur Jurek.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 Eh, dawk l-istati membri wara l-kollass tal-Unjoni Sovjetika jridu jiġu appoġġati ġifiri jkolli eh, ma bżonn nipprotesta jiena kontra il-fatt li aħna qed mela nimponu fuq il-Ġorġa din l-ideoloġija omosessuali u il-Ġorġja u l-luf ta' ċittadiniet li jiexu f'Tiblisi protestaw kontriħ u, u li nikratikaw il-ġorġa li jett tkun li jett eh, omofobika. Na ma nistawx aħna marru kontra dawk l-istati membri li għandhom opportunità. Jiena nixtieq napella l-PPE eh, ma tistawx intkom taċċertaw il-kultura ta' soċjalisti estremisti, tridu tivvutaw kif il-missirijiet fundaturi eh, kienu jivvutaw fil-passat. Grazie l-kelem li mis, s-sur Grazie President. Pala MEP Czech, pajis post-komunista, l-esperienza traġika ta' dik li Unjoni Sovjetika jina nilqa l-fat li l-lum adottajna u appoġġajna ftejin ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġa. Bekk wittejna triq biex dan il-pajis li kien l-ex Unjoni Sovjetika u għandu kol l-involviment tar russja li jiprofa jindaħal f'dan l-istat demokratiku għalija din ir-riżoluzzjoni hija importanti. Il-politika tagħna dik tal-Unjoni Ewropea trid tappoġġa lil dawn is-satelliti ex komunisti lil dawn il-pajjiżi li għadhom jiddependu fuq ir-Russja. il russja Aħna appoġġajna l-Moldova dan l-aħħar u saqet nappoġġaw lil-Ġorġa nittama li minn dan il-ftejim jigwadanjaw iċ-ċittadini tal-Ġorġa meta jiġu biex jiżviluppaw l-ekonomija u l-istat ta' dritt ta' pajjiżhom. Kienet ħaġa ta' sew ta' siwi, meħtieġa, neċessarja, issa għanna politika li hija mirata għal vant tal-Ewropa u partijiet mill-Azja nittama li din il-politika tkompli. Signora Zdanoka. Signora President, jiena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni. Għandha spiritu ta' firda u mhux integrazzjoni tal-kontinent Ewropew u reġun tal kawkazi tisfel. Li konna livelli kbar ta' ambizzjoni permezz ta' tlet stati tal kawkazi tisfel hija xi ħaġa li ma taġobnix. mal-Armenja u l-Azerbajġan qegħdin nippruvaw nagħmlu l-istess. L-Abkazja u South Ossetja jissemmew nitolbu r-Russja biex twaqqaf l-okkupazzjoni tagħha hemmhekk imma m'hemm l-ebda investigazzjoni mill-Unjoni Ewropea li tgħid li kien hemm ostilitajiet miftuħin kontra Hinvalli. Il-proċess ta' assoċjazzjoni mhux teddida għall interessi ekonomiċi u politiċi tar Russja. Din dikjarazzjoni li manda lebda, ma sib lebda konferma imkien. Suppost iridu nifirxu l-prosperità li minna ħaj jigwadanjaw il-pajizi kollha fir-reġjun, iżda din l-istqarrija hija waħda li jiena tassew niddubita. Is-sur Peter Jar il-kellim li jmiss. Sinjora President, jiena votajt favur dan il-fejm għaliex dan huwa bidu u kif intqal dan huwa waqt storiku. Id-dinja kif nistaw namlu pajis aħjar, nistaw namlu eh, post aħjar, skużawni, tista' tkun post aħjar billi konna eh, twetti ta' kummerċ, inkunu naġixxu bejnietna brispett nibnu il-fiduċja f'xurxin. U Dan nistaw nibnuh bil-mod il-mod, bil-galbu, bil-qis, u hekk qed nagħmlu ma' dan il-pajjiż. Meta nagħmlu hekk qegħdin ngħinu biex id-dinja issir post aħjar u dan huwa wkoll blueprint għal ġejjieni, għandu jkun ta' eżempju għal ġejjieni qegħdin naraw x'inhuma il-valuri politiċi li għandna il dak li għandna għal qalbna u qed nesportawhom f'reġuni oħrajn u dan sejjejn biex dan il-pajjiż joħroġ mill-iżolament tiegħu. Is-sur nil-kellem li mis. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna il- krizi tal-Ukranja ma rridux inħalluha devjanna l-attenzjoni tagħna nafu iġifiri r-wol tar-Russja. Dan mux qed nitkellem fuq territorju u l-fatt li qed jiġu n-nestati parti, imma hemm analogija tar Russja tal-seklu 19 il-Slavophiles u Westernizers dejjem kien hemm dan il-konflitt dawk li jridu d demokrazija dawk li jridu l-soċjetà liberali u dawk li jridu waħda autokratika. Qed nitkellmu fuq l-istat tad dritt ġifiri li ma jkunx hemm gvernijiet li ma jiddeċidu huma kif ġipu leħa il-liġijiet imma għal nis tal-Ġorġja tal-Ukranja ovvjament huma jridu jagħmlu dik id-deċiżjoni imma jekk in-nies jiddeċidu skont ġifiri il-valuri tal-tana, eh, ġifiri il-komunità u koll l-Atlantika tal-Tramontana, l-użu tal-forza għatmanda tiġi accettata Issa, imis, is-Sur Wolf, grazzi ħafna, Sinjura. President, għal darbohra din il-Kamra votat mozzjoni li seġġib iktar neokolonializmu fl-Unjoni Ewropea u anki dawk li jridu l-imperializmu f'din l-awla stess. Il-konsekwenzi ta' dan kollu f'din il-miliet konna kważi imma ta' da kikum ma kienux daqstan serji fil-kostituenza tiegħi hemm post jismu Stockport ħafna u ħafna nies dan il-miliet se verament se jkollhom problemi biex jisaħnu djarhom u biex jiklu, se jkollhom imorru l-food banks. U din il-kamra llum id-deċidiet li l-flus tal-Unjoni Ewropea ittuqa li dittaturi e, u l-nis tal-Ġorġja qed tieħdu il-flus u l-ikel minn kostituenti tiegħi biex ittuqa l-nies tal-Ġorġja. Jiena fil-imkien mal-Kupip naqbel ma din il-mozzjoni għax ma nimnux fil-imperializmu tal-Unjoni, aħna ma nimnux li l nista ta' Stockport għandhom ibatu dan il-miliet għax il-nis tal-Ġorġja li huma sinjuri iridu u koll ikomplu jifanfraw dan il-miliet. Issa, Sean Kelly. Grazzi. Jiena sodisfat ferm li eh, appoġġja din il-mozzjoni tal-grupp tiegħi. Għax hija importanti wkoll kien eh, eh, messaġġ importanti wkoll il-fatt li ġew il-presidenti ta' dan il-pajjiż u rajna kien hemm maġġoranza kienu favur. Ovvjament hemm dawk li ma jaqblux u għandhom intitolati għall-opinjoni ma' demokrazija bbażata fuq il-maġġoranza. U anki l-Ġorġa meta din tesprimi id-dritt demokratiku se tħares lejn il-punent u mhux lejn il-vant li joħnoqa. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew dak li jiġri hawnhekk qed nuru l-rieda tagħna, ix-xewqa tagħna li l-popli kollha huma ħilsa u li l-gvernijiet kollha jistgħu jagħmlu l-lażliet li jixtiequ huma. Din hija ġurnata sabiħa għal Ġorġja u anki għall unjoni Ewropea. Grazzi. Issa immorru għal rapport ieħor, ta' ma' Mikins dwar il ftim ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġja. sur Grazzi, President, jina diġa et kif naħsiba għavel, maħna nsejni ċaħġoħra u għagġa tajba li dan il-ftajim tal-assoċjazzjoni ma jitkellimx biz dwar kwistjonijiet eh, ekonomiċi ġifri dwana il-kummerċiles imma isemmi fuq id-listat ta' drib kif se jimbena f'dan il-pajis. Importanti ġifri meta jkunem per eżempju l-offerti, tenders, U jiena naf li l-Assoċjazzjoni mal-Ewropa mhix kwistjoni biss ta' flus ta' ekonomija, imma hemm affarijiet oħra bħal l-iżvilupp u l-iżvolġiment ta' soċjetà demokratika u tal-istat ta' dritt għalhekk jiena qbilt magħha. U l-aħħar kelli Missur Coburn. Jiena ivvotajt kontra dan il-fejm ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġja l-Unjoni Ewropea l-ampir bdiet i l-kriżi tal-Ukrajna. U ma konniex kuntenti biss b'dan biss, imma issa l-Unjoni Ewropea qed tindaħal fil-Ġorġja permezz dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni. Ġorġja fl-2008 kienet qiegħda tiġġieled mar-Russja u l uk iħoss li l-Unjoni Ewropea qed jerġa' isaħħan il-qija u qed naraw kif ir-rubel fir-Russja hija tant fraġli anki l-mexxejja tar-Russja qegħdin nipprovokawhom, qed nipprovokaw is-Sur Putin li anki minkejja dak kif jaġixxi nafu li għandu rabtit mal-Unjoni Ewropea. Dik l-oħra Sinjura Ashton u anki l-leġenda ta' Ministru tal-Affarijiet Baranin qegħdin iġibu il-del tal-gwerra u meta hekk taqa ir-rubel se jkollna l-problema aħna ma rridux nerġgħu niġu għal l-1914 u dak li ġara dak mit-sena ilu jerġa' jsir dan iż-żmien qed nitkellmu fuq mossa verament perikoluża li qegħdin nipprovokaw dan l-ors li hija r-Russja. Kollegi, il-minuti ta' din is-seduta eh, jaddu għal-Parlament għal-approvazzjoni fil-bidu tal-seduta.